il-soċjalisti talba fil-gwar ta' tibdiliet fil-kompożizzjoni tal-komitati u fil-delegazzjoni interparlamentari dan se jiddaħħal fil-minuti tal laqgħa Jekk ma' oġġezzjonijiet li ehm, jitressqu tibdiliet